diskussjoni magħluqa u l-votazzjoni ser issir waqt il-sessjoni li jmiss. L-ordine del giorno. Mela, skont l-agenda tagħna tal-lum għandna l-mistoqsija orali fuq il-ksur tal-espressjoni tal- ħsieb u diskriminazzjoni fuq il-bażis tal-orientament sesswali fil-Litwanja. Jiena nixtieq nitlob il-kellima kollha biex jirrispettaw il-ħin sabiex bekk ikunu jistgħu jikkonkludi il-xogħol ta' intemmu x-xogħol ta' nasa nofs il-lejl. Nixtieq nagħti kelma l-ewwel awtur ġifiri l-Onorevoli Indveld għal tliet minuti jekk jogħġbu. Yes, thank you, Chair. Um... Grazzi, President, Kummissarju, aħna qegħdin niddiskutu lum u mhux għall-ewwel darba leġiżlazzjoni li tista tgħaddi mill-Parlament Litwan u li ser ikollha effett negattiv kbir fuq in nies LGBT fil-Litwanja. Naħseb li hija ta' sfortuna li qegħdin niddiskutuha mill-ġdid dan il-Parlament darba kien għadda riżoluzzjoni u jien naħseb li r-rezoluzzjoni li għanna u li proponejna għal vot għada hija ċara. Aħna ser namlu appell lil kollegi Twani tagħna biex dawn jirriflettu iktar fuq din il-kwistjoni u biex kull leġizlazzjoni li għamlu ma tiddiskriminax kontra n-nies LGBT. M'għandix wis xnajt dwar ir rezoluzzjoni iżda naħseb li qed issir iktar ċara li l-Unjoni Ewropea għanda għandu jkollha strumenti legali iktar b'saħħithom għall infurzar ta' drittijiet fundamentali. Kenna dibattiti fuq eh, il-liġi tal-medja fil-Ungerija dan l-aħħar wed niffaċċaw l-istess kwistjonijiet ukoll. Aħna milna l-prinċipji, il-valuri maqsuma ta' 500 miljun eh, ċittadin fit trattati Ewropej iżda meta dawn niġu għal prattika qed niffaċċjaw problemi. Għal dan kummissarju jiena nixtieq nisma l-opinjonijiet tiegħek fuq il-proposta tagħna għal roadmap Ewropew għal drittijiet tal-LGBT. L-Unjoni Ewropea fil-passat għamlet ħafna l-ugwaljanza bejn is-sessi u fil-fatt għandna roadmaps ehm, għall l-ugwaljanza bejn is-sessi għandna ħafna strateġiji biex niġġieldu r-razzizmu, xenofobija, l-esklużjoni soċjali u għanna kull tip ta' strateġija biex bekk nkunu nistaw insaħħu id-drittijiet fundamentali iżda mhux għan-nies LGBT. Naħseb li huwa importanti li jkollna strateġija biex niġġieldu l-preġudizzju, l-ignoranza, diskriminazzjoni, il-mibeda u biex insaħħu drittijiet tan-nies LGBT. Hemm ħafna eżempji llum qegħdin niddiskutu l-emendi li ġew ippreżentati fil-Parlament Litwan iżda dan m'għandux ehm, ixekkilna milli naħsbu li l-omofobija tinsab kull stat membri xtieq ukoll niġdilkom l-attenzjoni għal punt ieħor. Dan jitratta il-politika tal-azil Ewropea. Il-fatt li persuni qed infittxu l-azil minħabba li qed jiġu persegwitati ah, skont eh, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom f'xi stat membru, dawn iridu jgħaddu minn fellometric test. Din hija xi ħaġa degradanti. M'għandix posta fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nisma' eh, x'għandha x'tagħmel il-Kummissjoni dwarha. Grazzi l-onorevoli Lunacek għal żewġ minuti. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Il-kollega Antvelt għada kem spiegat xini ir-rezoluzzjoni u ir-referita liha u jena naqbel maħħa xinajdu għal roadmap eh, eh, għal drittijiet tal-LGBT fl-Unjoni Ewropea. Iżda nixtieq ukoll nieħu la differenti u nikkonvinċi li dawk in-nies li f'dan il-Parlament għadhom ma deċidewx li jivvutaw favur din ir-riżoluzzjoni. Erba membri ta' dal-Parlament Ewropew, Sofie Intvelt jiena, Sir Cashman u Christopher Ferner jirrappreżentaw erba gruppi il-maġġoranza ta' dan il-Parlament. Is-sena l-oħra marru Vilnius fil-Litwanja flimkien mal l-ewwel Baltic Pride li saret Vilnius u appoġġajna l-nies LGBT f'dan il-post fil-belt. U aħna għamilna dan taħt il-bandira Ewropea u għedna lil kulħadd li din um, il-bandira tipproteġina lilna n-nies LGBT. Issa, xiġri lilna u l-Litwani li s-sena d-dieħla jista' jkun imorru eh, biex jagħmlu kampanja favur ta' dawn id-drittijiet. Jekk jagħmlu dan, aħna nistgħu jkollna multa ta' 250 elf euro kull wieħed. Iżda din il-multa ma tapplikax għal min u eterosessuali. Dan huwa dak li rridu għal-Litwanja li iġġildet għal-libertà tagħha. Issa in-nies LGBT u kol dak iż-żmien kienu ġildu għal-libertà tagħhom. il-gvern tal-Litwanja qal li din il-proposta tal-liġi tmur kontrarju għall-oblagi tal-Litwanja taħt il-Kostituzzjoni tagħha u jiena nispera li forum differenti ta' sessualità, orientazzjoni sessuali u forum differenti li kienu parti ta' kull, kull kultura s soċjetajiet kollha kunu u li fatti li naħbuhom fatti bħal dawn naħbuhom minn nies mill-pubbliku miż-żaza u mod ta' kif inġibu iktar mibeda, iktar kriminalità eh, ġeja mill-mibeda. U din xi ħaġa li aħna ma rridux, u nista li twani ma rridux, nisperaw li aħna ikkonna l-appoġġ tal-Parlamentu tal-Kummissjoni għal din ir-reżoluzzjoni. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole De Jong per due minuti. Grazie Nadu issa għal l-Onorevoli De Jong. Grazie ħafna, Signora President, jina nishtiq ninaqat ma dak li għalm mill-kellima ta' qabli u nixtieq ukoll nifoka fuq aspett ieħor. Mhumiex biss id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni u l-fatt li jista' jkollha reperkassjonijiet serji ħafna fil-Litwanja. Però hemm ukoll il-fatt illi ir-rikonoxximent ta' żwieġ bej persuni tal-istess sess jistgħu jiġu minati minn din leġiżlazzjoni. Aħna batna itra nitolbu għall kjarifika u l-Kummissarju tatna tweġiba. Din it-traqalet li hemm dritt Ewropew għal żwieġijiet bejn nies tal-istess sess. Il-Litwanja ħażhom ma' dil ħaġa anke jekk daw in-nies ikunu Litwani n-nies jridu jiżżewġu fl-2013. Ħajkun hemm abbasta leġiżlazzjoni. Dwar ir-reperkussjonijiet ta' dan fuq l-istatus ċivili. Għalfejn dan ħajsir fl-2013 dan ir-rikonoxximent ta' l-istatus ċivili ta' l-żwieġ bej persuni tal-istess sess. Is-servizzi għamlu studju ta' reperkussjonijiet ta' rikonoxximent ta' żwiġijiet bej persuni tal-istess sess fl-istati membri u jekk il-Litwanja u pereżempju fejna fina ir-Rumanija ma jimxux ma' il-leġizlazzjoni x'se jiġri. Naħseb li tkun daqsxejn ta' reazzjoni fuq dan ir-rapport ta' l-omofobija. Kien hemm ukoll ir-rapport annwali minnaħa tal-Kummissjoni u irridu nifukaw iżjed fuq din il-ħaġa u jkollna rapport speċifiku fuq l-omofobija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna is-Sinjura Flasikova Benova. Grazzi ħafna lejli tajjeb, Sinjura Kommissarju. Jiena Ikkolnajt li ma stax nifhem x'qed jiġri fil-Litwanja onestament. Inkella diżappuntati dan huwa affarijiet li m'għandhomx jiġru aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea u għamilna progress Għall-inqas suppost nafu xinu ma' drittijiet tal-bniedem, drittijiet bażiċi, issa għanna stat membru li għasajdina li dana ma jaffu xejn. Aħna naħsbu illi dawn huma liġijiet ehm, antikwati ma nistawx naddu daw it-tip ta' leġiżlazzjoni Da kollu jimmina da kollu li għamilna unek f'din il-Kamra fl-imkien ma' Kommissjoni dwar drittijiet tal-bniedem. Il-protezzjoni tal-moral ta' tfal dana hija biskuża, aħna rridu it-tfal rridu nħarsuhom il-faqar mill-nuqqas edukazzjoni, mhux minn dal-affarijiet. Aħna ħafna minna jafu mill-esperjenza tagħna li tfal ma jiddejqux li bniedem jesprimi imħabba lej ħaddieħor mhux bil-fors eh, imħabba eterosessuali tfal ma għomx daw il-manifestazzjonijiet ta' mħabba. Jina naħseb illi rridu nispjegaw kif il-pożizzjoni Litwanja hija żbaljata, naħseb li jridu naħdmu flimkien u ngħidu b'mod ċar il-idea dawn it-tentattivi ta' leġiżlazzjoni jiksru prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u li jmorru kontra trattat u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u l-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dawna ma jirrispettawx eh, dritt tal-espressjoni u huma diskriminatorji għall orientazzjoni sessuali ta' dak li jkun għalhekk mistoqsija hija din il-liġi jekk tgħaddi il-Kummissjoni ħa tibda proċeduri ta' ksur kontra l-Lituania. Grazzi. Grazzi ħafna. Nadimela l-Kummissarju Redding. Uh, Nishtiq nibda billi nisħaq l-Kummissjoni ma ma taċċetta blebda mod l-omofobija x'din hija ksur ċar ta' dinjita tal-bniedem għalhekk fit-22 ta' Novembru li għadda jiena mort il-Litwanja u diskutejt mal-President Litwan Dalja Rebuskajte u l-Ministru tal Ġustizzja hemmhekk dwar il-kodiċi amministrattiva illi titkellem dwar il-kasti kun kwota dwar il-promozzjoni u it-turija ta' relazzjoni omosessuali f'postijiet pubbliċi skont l-aħħar informazzjoni li għandi, l-adozzjoni ta' dan l bozz ta' l-emenda għal kodiċi amministrativa fil-Parlament Litwan ġiet posposta u issa mistennija li ssir fir-rebbija li ġejja ta' din is-sena. U dan ifisser li għadha tiġi diskussa. Il-Kommissjoni qed tistudja proposti biex jemendu il-kodiċi amministrativi u penali Litwani kif ukoll li Litwana oħra mill-perspettiva tal-konformità tagħhom mal-liġi relevanti Ewropea. Fl-2009 l-Kommissjoni espremiet tħassib ma l-autoritajiet Litwani dwar kompatibilità mal liġi tal-protezzjoni tat-tfal dwar eh, l-effetti detrimentali li jista' jkun hemm. Fuq intervent ta' kommissjoni din liġi ġiet emendata f'Diċembru tal-2009. Il-liġi tikkwalifika l-informazzjoni nikkwota illi tisprimi eh, nuqqas ta' valuri familjari u illi tħares lejn il-familja b'mod differenti minn dik li hemm fil-Kostituzzjoni fir-Repubblika tal-Litwanja u il-Kodiċi Ċivili tar-Repubblika tal-Litwanja. U li din tajt il-liġi hija ta' detriment għaz tfal u għal minorenni. Il-liġi għandha x'taqsam ukoll ma' direttiva ta' servizzi tal-medja u tal-e-commerce u prinċipju ta' non-diskriminazzjoni għalhekk il-Kummissjoni il il kummissjoni qed tibqa' tistudja u tanalizza dawn l-affarijiet skont l-informazzjoni illi għandi jiena emenda ta' dispożizzjoni fuq il-fornitura ta' informazzjoni daħlet fissaħ fit-18 ta' Ottubru 2010. Din l-emenda tajt unikwota illi riklamar u komunikazzjoni kummerċjali audiovisiva ma jistax ikolla manifestazzjoni u promozzjoni ta' orjentazzjoni sessuali. Jekk dawn id-dispożizzjonijiet kellhom jibqgħu fil-liġi, inkunu qegħdin naraw l-istess problemi f'dak li għandu x'jaqsam ma' konformità fuq id-direttiva ta' servizzi tal-medja audiovisiva kif ukoll artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali Ewropej. F'Mejju tal-2010, Il-Kummissjoni kitbet lill gvern Litwan u esprimiet ħassib għas sospensjoni fl-aħħar minuta tal-Gay Pride Baltica di tiftakruha aħna fdil litra edna illi eh, ġabra ta' nies banijiet paċifiċi kif għanna f'artiklu 12 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali huma parta mill-prinċipju li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea u Bazi ta' dan il-Gay Pride fil-Baltiku saret f'Mejju tal-2010. Ekk ikkwotawna l-parlamentari. Fuq il-kwistjoni ta' strateġija Ewropea potenzjali fil-ġlida kontra l-omofobija, il-priorità tal-Kommissjoni hija li naċċertaw illi il-leġiżlazzjoni Ewropea tkun konformi bisħieħ ma' Karta ta' Drittijiet Fundamentali inkluż artiklu 21 illi jipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. Kif dana se jsir ġi spjegat b'mod ċar fil-komunikazzjoni ta' Kummissjoni dwar l-istrateġija għal l-implementazzjoni effettiva tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem li ġie adottat fil 17 ta' Ottubru 2010. U aħna ħanerġaw lura għal dan il-punt fir-rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-karta illi tkopri wkoll il-progress fuq l-applikazzjoni ta' artiklu 21 u dan ħajsir fir-rebbija ta' din is-sena. U għalhekk permezz din il-loġika li għadni kif semmejt, it-testijiet fallometriċi bħala proċedura fl-azil huma parti mill-liġi Ewropea u dan għalhekk jorbod direttament ma' artiklu 21 tal-Karta. U artiklu 21 tal-Karta jipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. Ġifieri dan qed jgħid biċ-ċar illi jekk fil-liġi Ewropea jew fil-liġi Ewropea kif tiġi applikata fuq livell nazzjonali kun hemm diskriminazzjoni, allura l-Unjoni Ewropea għandha dritt li tintervjeni. Jiġifieri hawnhekk dan il-każ iva hemm il-possibilità li l-Unjoni Ewropea tintervjeni biex nikkonkludi nixtieq nerġa' intenni l-impenn sieħ tal Kommissjoni li tiġġielet l-omofobija u diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali bil-setat illi jatua it-trattati. F'dak li għandu x'jaqsam issa ma' rikonoxximent tal-istatus ċivili, aħna manna lebda intenzjoni niproponu kwalunkwe liġi li jistaw b'xi mod jintervjenu fil-liġi sostantiva tal-familja tal-istati membri jew li b'xi mod jimmodifikaw definizzjoni nazzjonali ta' żwieġ. Din hija kwistjoni ta' sussidjarjetà. Il-Green Paper tagħna fuq ir-rikonoxximent tal-istatus ċivili hija mfassla għal sitwazzjonijiet transkonfinali bħal pereżempju ir-rikonoxximent tal-ċertifikati ta' twelid u mhix kwistjoni ta' rikonoxximent ta' żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess, ġifiri ma nix inħaltu iż-żewġ affarijiet. Sta l-istati membri li definixxu x'inhuwa iż-żwieġ. Imma imbagħad sta għall-Unjoni Ewropea li tippermetti ċirkolazzjoni libera u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, però dawn huma żewġ affarijiet kompletament differenti il-liġi Ewropea hekk tajt u aħna dan napplikaw fil-verità. Grazzi, Sinjura Kommissarju, u naddi issa għal kellima fisem il-gruppi li bdew għalli pipi sur Buzottil. Zaċ minuti. Grazzi, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, li pipi hija impenjata illi il-valuri li għabbażi tagħhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea bħal partikolari drittijiet tal-bniedem għandna niġġieldu kull forma ta' diskriminazzjoni dan jinkludi diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali fl-istess waqt irridu nirrispettaw id-dritt ukoll ta' kwalunkwe demokrazija. Dejjem sakemm din tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni biex u timmodifika u tadotta id leġislazzjoni nazzjonali mingħajr ma tindaħal fid-dibattiti tal parlamenti nazzjonali u bnajr ta' tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà u mingħajr ma taġixxi jew tikkundanna xi stat membru bot prematur. Aħna ma toġobniex l-idea li nikkondannaw stat membru speċjalment meta f'dan il-każ partikolari il-modifika proposta laqas biss għadha ġiet ivvotata mill-plenarja tal-Parlament Litwan. U għalhekk din għadha qed tiġi riveduta u kkunsidrata mill-awtoritajiet Litwani Mhux hekk biss imma l-modifiki proposti tiġaġew meqjusa li eh, qegħdin f'konflitt mal liġi Ewropea mill-awtoritajiet Litwani infushom li ddikjaraw li huma ħajkunu qegħdin jieħdu azzjoni sabiex jirranġaw is-sitwazzjoni u jirrispettaw il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. Din il-leġiżlazzjoni li qed tiġi proposta lek probabbli laqas biss tispiċċa fl-istatut tal-Litwanja u għalhekk m'hemm l-ebda bżonn illi nikkondannaw dan l-Istat membru. Biex nikkonkludi, nittama xorta waħda illi għada il l-IPP ikun jista jappoġġa riżoluzzjoni konġunta dejjem sakemm din ma tikkundannax l-ebda stat membru individwali u sakemm tiġi modifikata sabiex issir iktar bilanċata. Grazzi. Grazie. Credo che l'onorevole Moraes non sia in aula, quindi do la... Is-sur Moraes ma ħsibx li Għalhekk nista' ngħaddi l-Sinjura Latfer ta' zoċ minuti fisem l-albe. Grazie President, ma konġat nistanaj misli li nittama li Il-Litwani ħat titgħallem mill-esperjenza tar-Renju Unit illi għadda mill dawn il-problemi għax kellna l-leġislazzjoni li probiet il-promozzjoni ta' l-omosessualità fl iskejjen Il-mexxej tal-partit li sawa il-Prim Ministru David Cameron kien qal li l-partit tiegħu kellu żball f'dik il-liġi tal-1998 li sissa imbagħad sekwentament ġiet irtirata. David Cameron kien qal li l-ewwel eh, <laughs> Prim Ministru gej fir-Renju Unit ħajkun Tori, ma nafux issa naraw kandu x'raġuni, ma għak bassar. U għed naraw dal iżvilupp fl-attitudni illi il-kollega tiegħi sur tana kjaf iżjed dwara, però naħseb illi qegħdin naraw rizoluzzjoni tal-IPP iktar bilanċjata u kif għalu kol is-sur Busuttil u nittamaw li jekk dan ikun il-każ li PP ikun jista' jaċċetta wkoll ir-riżoluzzjoni jekk l amendi tagħhom jiġu jgħaddu fil-votazzjoni għada. L-Unjoni Ewropea nbidlet għaliex il-proprjetarji ta' uh, eh, guest house zaħira spiċċaw kellhom jatu għom il-kompens l-koppja omosessuali li juma maridu għom xieqodu maħħom. Iġifiri dawn il-propieta parlamentarji għandhom dritt li jitkellmu dwar l-opinjoni tagħhom fuq l-omosessualità ma li ma jistgħux jagħmlu għal jiddiskriminaw għabbażi ta' dawk l-opinjonijiet tagħhom. U dana hekk aħna rridu li kun jista' jsir fil-Litwanja promozzjoni tal- il-proibizzjoni tal-promozzjoni tal-omosessualità jkollu impatt kbir fuq il-diskriminazzjoni. Nittamaw li konna roadmap fuq diskriminazzjoni nitlob li kulħadd fil-partiti kollha politiċi ta' din il-Kamra biex ninaqdu ħalli niġġildu favuri drittijiet tal-bniedem kollha kemm huma. Grazzi ħafna. U issa għal ħodor is-Sinjura Cornelison. President, dina mish l-ewwel darba li Litwanja edha tikser it-trattati jew edha kważi tikser it-trattati u tirfas fuq drittijiet tal-popolazzjoni LGBT u rridu namlu xi ħaġa fuq għadin aħna m'għandniex sistema ta' valuri għal kart nażlu u naraw li mirridu jekk trid tkun membru Ewropew trid iżomma regoli u dan japplika għal Litwanja, Franza, l-Olanda, għal kulħadd kieku l-Olanda ikunu jridu jibdew jibdlu il-leġizlazzjoni eh, tal-immigrazzjoni fil-futur namlu nagħmlu xi ħaġa l nippermettulhom jagħmlu dan u dan ifisser illi ħadd ma jgawdi verament mill protezzjoni fl-Unjoni Ewropea. Kontanta li l-Komissjoni għal-inqasdit analizi legali u nittama li kunni jistaw segwu fuq dan il-bicċa xogħol mara kem jista' jkun għax ma nistax nippermettu li l-ewwel n nies ikunu vittmi u mbagħad wara eh, nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni billi jieħdu l-każ tagħhom quddiem eh, stat membru ieħor biex ikollhom id-drittijiet tagħhom rispettati. Grazzi ħafna. Issa għal l-ICR is-sur tanek, żewġ minuti. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipju li ċittadini kollha għandhom drittijiet u libertajiet kull stat membru li kull stat li jsir membru tal-Unjoni Ewropea jkun firma tal firmat mal ECHR u dan għandu x'jaqsam ukoll mill-orjentazzjoni sesswali meta l iswanja daħlet l-Unjoni Ewropea seba' snin ilu qalet illi il-valuri kollha ħa tħarisom l-istess. Sa frattant kellna ta' ta' dritti ta' bnidem artiklu 21 daħal fis-seħħ ukoll li kompli garantixxi id-drittijiet tal-bniedem milli jiġu diskriminati għabbażi ta' eh, orientazzjoni sessuali. Fuq il-parti tiegħi barra mill-Unjoni Ewropea nista' ngħid li cr iħares dawn id-drittijiet ta' toleranza u l-ugwaljanza kullimkien imma ħafna Ewropeja għandhom idejat tradizzjonali fuq l-omosessualità ħafna drabi dawn ibbażati fuq il-konvenzjoni reliġjuża. Għalhekk aħna rridu insegwu l-liġi biex inħarsu il-popolazzjoni tal-LGBT però xorta rridu inħallu lil dawk li għandhom opinjonijiet differenti li jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom dejjem sa fejn tippermetti il-libertà libertà tal-kelma u għandhom ikollhom id-dritt li jagħmlu dan ukoll għax kulħadd għandu dritt għall opinjoni tiegħu, però fuq livell istituzzjonali u legali ma nistgħux nikkompromettu fuq il-prinċipju li aħna wkoll ukwali u ndaqs. Għax dana huwa ħaġa illi hija l-bażi tal-Unjoni Ewropea u jattira pajizi bħal Litwanja kif kienu ħerġin minn taħt il-komunizmu u dawn l-affarijiet li jattiraw Eh, l-Litwanja l-Unjoni Ewropea u l-ek nishtu nfakru għom l-Unjoni Ewropea ija edemmek biex proteġi l-minoranzi gruppi vulnerabli illi kienu tant prezenti fl-Unjoni fl-Europa fl-ewel nofs tas-seklu li għadda. Aħna nasab li naraw jekk din il-bicċa leġizlazzjoni x kompatibli ma' liġi Ewropea kif qasem minn bizzotti li huwa possibbli però li din l-abbozz ma jgħaddi għata xi Litwanja hija demokrazija u taf x'inhu ma kwistjonijiet li għajmu f'dan id-dibattitu hawnhekk illejla. Grazie per il gruppo Confederale. Grazie. Issa għal gwe Sur Higgins. Għawnek għanna abbozza liġi biex ma nħallux nipromuovu eh, l-orientazzjoni sessuali omosessuali fil litwania Dan hija għal darboħra biex noħonqu il-popolazzjoni LGBT. Dan pajjiż li ħireġ mill komuniżmu u issa ħajerġa' jagħmel l-istess reati li kellhom f'dak ir-reġim, ċe ma jippermettix il-bniedem biex jgħix kif irid u kif jogħġbu skont l orientazzjoni sesswali tiegħu. Jiena infaħħar in-nies illi kellhom il-gazz li jmorru fil-Gay Parade Vilnius fil-Baltiku f'Mejju tas-sena li għaddiet. Ħaġa vera illi eh, dejjaqni li nara daw in-nies politiċi ehm, illi jiprovaw joħon u l-omosessuali fil-pajjiż. Fil-Litwanja il-qat sploda 18 fil-mija u fost il żaza 35 fil-mija u Għawnek, issa ma nistax situazzjoni bħal daw nużaw l-omosessuali biskuza biex ehm, l-nies naljenawhom minn dak il qed jiġru fil-verità pal-Luganda eh, l-istess ħaġa issa qegħdin ngħidu illi l-omosessuali huma teddida għat-tfal dan huma ħmerijiet illi qegħdin hemmhekk biex jaljenaw in-nies u jqarqu bihom. Jiena Irlandiż u nista' nikkonferma illi it-teddit tedidiet għat-tfal ġejjin minn istituzzjonijiet li suppost jindukraw it-tfal ċertu istituzzjoni tal-Knisja Kattolika. Dawk huma t-tedidiet aħna għanna nkunu unuru solidarieta ma' nis tal-Litwanja, fil-Russja, fl-Unjoni Ewropea u kullum kien u nipermettu l id-dritt illi jiexu kif jixtiequ fil paċu skont l-identitajiet tagħhom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Embrassi naħseb illi daħlet. Jo, le, miex għadawnek, mela naddim il-lawa l-assura, l-assur Stojanov. Għagat, ċi предложените изменения ще дискриминират хомосексуалните. Не са сигурни в това. Те само го pretwagat. Zatfa тази ситуация ми напомня малко на... Din is-sitwazzjoni tfakkarni Xi film fej kollok rapport speċjali u l-pulizija lokali jużaw l-sħaħar biex jippruvaw ehm, jiġġudikaw l-nies għal reati tagħhom dawn l-affarijiet ma jsirux. Kollegi din il-problema ila Uddimna ħafna snin, il-problema hija konflittit bej il-ġijiet ta' pajjiżi differenti u regoli eh, bejn il-gruppi differenti. Għana għad nitkelmu dwar id-dritt tal-assoċjazzjoni, dan mhux dritt assolut, għandha tkun assoċjazzjoni paċifika tan-nies li ma tiksirx l-ordni pubblika. Ovvijament dan kollu jaqabara mill-kuntest ta' dan il-każ konkret, però ħajkun hemm konflitt ta' drittijiet fil-futur dan ħajkun problema kbira l-Unjoni Ewropea. Nemmen illi fil-futur ħansibu f f'sitwazzjoni fejn ħajkonna naraw id-drittijiet ta' min għandhom priorità fuq oħrajn. Jekk ħanibqaw dejjem inwessaw dawn id-drittijiet tal-bniedem għat nawżjum. Grazie, ora la parola agli altri oratori. Grazie. Issa għanna kellima individuali nibdew mis-Sinjura Skridlewska. Grazie, Signor President. aħna għanna situazzjoni hawnhekk fejn minnaħa gvern demokratikament elett jista' jagħmel leġiżlazzjoni kif irid u minnaħa l-oħra għandna id-drittijiet tal-bniedem li huma mħarsa mill leġizlazzjoni Ewropea u konvenzjonijiet internazzjonali sa sta għalina illi naraw li huma dawk il-każijiet fejn id-drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu miksura. speċjalment ta' għandu x'aqsam ma' viżavi ma' ċertu gruppi ehm, ta' orientazzjoni sessuali speċifiċi. Il-abbozz li jridu jgħaddu fil-Litwanja jista' jillimita wkoll id-dritt tal-libertà tal-kelma u tal-espressjoni. Din hija ħaġa ġustifikata din it-ħassib u hija ġustifikata li fl-Unjoni Ewropea konna qegħdin naraw anke il-mod kif minoranzi nazzjonali kienu qegħdin jiġu trattati fil-Litwanja. Dawn il-minoritajiet mhux qegħdin jgawdu minn drittijiet ugwali ta' ċittadini oħra. għanna nħarsu kollejn id-dritti ta' dawn il-minoranzi. Grazie. Grazie tassew, issa nagħti l kelma lis sur Blinkeċi Vute għal żewġ minuti. Grazie tassew, Signora President, Kommissarju, kollegi. Mela, today kon, illum konna din nindirezzaw. Kwistni importanti ħafna fil litwani permettu li nisħaq li wara li aħna, fat li aħna stat membru ġdid, aħna nirrispettawhom daw l valuri Ewropej, però sfortunatament hemm każijiet meta l-individwi jew parlamentari Litwani faslu e, liġijiet li jiksru id-drittijiet ta' ċittadini. informa kom l-erba li għaddew il-gvern Litwan ippreżentaw opinjoni negattiva fuq din il-liġi li edha tiġi mħejja. Għaliex din hija fil-fatt kontra kemm il-liġi internazzjonali u l liġi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Kostituzzjoni tal-Litwanja u għalhekk din qed tqis bħala diskriminatorja il- l-orjentament sessuali. il litwana tkun konferma mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li li tajt li ma jistax kun hemm diskriminazzjoni fuq l-orjentament sessuali. Ippermettu nixbet l-attenzjoni l-amendi proposti fil-liġi fil-tfassil tal-liġi ma ġietx imħejja mill-Parlament Litwan u barra minnek il-Parlament Litwan u l-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem biħsibu jagħti l-opinjoni tiegħi fuq l-emendi u nittama li Litwana tieħu konsiderazzjoni li l-kritika internazzjonali u l-opinjoni negattiva tal-Gvern Litwan kif ukoll il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u il-Parlament Ewropew ser ikollu rrida politika biex jirrifjuta din il-proposta li tikser id-drittijiet eh, tal-libertà u drittijiet eh, tal-bniedem. Grazie, la parola. Grazzi. Issa nagħti l-kelma li s Rimueva Irweda għal żewġ minuti iva grazzi tassew. Jiena naħseb konna ċari il-messaġġ li aħna rridu nibatu kien ċar lill parlament Litwan, però mhux biss lilhom immanki lil daw kollha li xorta waħda għadhom qed jippretendu li jiddaskutu kwistjonijiet bażiċi. Dan U aktar neċessarju minn qatt qabel hemm żewġ fatti li aħna rridu niftakru jew nfakru l-kollegi tagħna li insewhom dawn l-affarijiet li l-omosessualità diġà ġiet diklassifikata bħala marda mentali u t-tini wahda. U din importanti ħafna li lebda riċerka kredibli turi li l-edukazzjoni ta' tfal rigward rigward is-sesswalità tagħhom ma tista' twassal għal orjentament partikolari, sesswali partikolari. L-ebda ħadd ma jista' jkontradixxjon daw il-fatti, allura l-messaġġ li aħna rridu nibatu li ninfakru l-kollegi tagħna li tipprovawx tippretendu li tiddiskutu daw l-affarijiet, għalhekk aħna rridu ngħaddu din ir-riżoluzzjoni u għalhekk aħna rridu nappoġġaw it-tentattiv tal-President tal-Letwanja biex iwaqqaf dan kollu, però mhux qed nitkellem biss għal-Letwanja hawnhekk, imma għal daw kollha li xorta għadhom qed jippretendu xi drabi li jridu jiddiskutu daw l-affarijiet. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Szymanski. Per... Grazie tassew, il-sur Szymanski għal minuta. Grazie tassew. Mem lebda parlament sex sensittiv għal dak li għandu xieqsamma umbat il-protezzjoni ta' l-orientamenti differenti sessuali mill-Parlament Ewropew. Il tfassil ta' din il-liġi ta' litwania li ġiet interpretata b'mod ħażin ġiġa ġiet ikkundannata qabel ma ġiet biss adottata. Aħna m'għandniex nindaħlu fis-sovranità u fil-proċess leġislattiv sovran tal-Litwanja ta' stat membru, aħna jrid ikollna aktar fiduċja fil-proċedura tal-Litwanja, il-proċedura leġislattiva tal-Litwanja rridu nifmu aħjar ikollna aktar eh, rispett li dawk il-membri parlamentari fil-Litwanja li irridu juru protezzjoni għat-tfal kontru prezentazzjoni aggressjoni ta' kontenut sessuali. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin ninjiraw ċertu affarijiet din id-diskussjoni. M'għandniex fiduċja u m'għandniex rispett lej sovranità u mhux qed nirriflettu biżejjed fuq id-drittijiet tat-tfal, allura ma nistgħux nappoġġjaw dan it-test. Grazie Credo che l'onorevole Head. Grazzi, sanati il-kelma l um, Head mhux jata, għalhekk ser nagħti il-kelma mal-ewwel lill-onorevoli Seniskin għal-minuta. Grazzi tassew, eżis kollegi. Mela, għaċ-ċittadini Ewropej hemm konvinzjoni li kulħadd għandu drittijiet ugwali pe però f'ċertu pajjiżi l-livell ta' tolleranza għal minorità għal minorità dajfa wis. Anka nitru għall-aggressjoni kontra dawn il-minoritajiet. Il-proibizjoni ta' dimostrazzjonijiet tagħhom għalhekk aħna neħtieġu l-istess livell minimu ta' protezzjoni kontra diskriminazzjoni minħabba età, disabilità jew inkella orjentament sesswali jew inkella twemmin ukoll. Għalhekk għandna bżonn sperazzjoni ta' stat u l-Knisja għax l-omofobija qiegħda tinfirex daw il-postijiet fejn ir-reliġjon għandha pożizzjoni wisqawija. Per eżempju, fi stati iżlamiċi l L-omosessualità hija motija l-pina tal-wewt, fetalek ma portanti li nisqu fuq id-drittijiet tagħna. La parola għall-onorevoli. Grazzi, nati l-kelma l-Sinjora Trautman għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sinjora President, Kummissarju, eżis kollegi. Hemm apposta leġiżlazzjoni qed tiġi reveduta fil-Parlament tal-Litwanja. Dan ġie mfassal fih dan il-qafas ta' leġizlazzjoni fuq il-protezzjoni tal-minorità minuri kontra influenzi ħżiena u dan imur kontra il-libertà ta' espressjoni u hemm ukoll element ta' diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali aħna lkoll nafu dwar dan. Issa dan it-test qed jimplika u qed jeffetwa id-drittijiet li aħna irnexxinna niksbu favur l-LGBTs. Kien hemm aggressjoni violenta kontra l-omosessuali u din u din qed eh, toħlo kwistjonijiet u problemi u tinċita mibeda għal min omosessuali, allura aħna rridu niċċaraw din il vizjon Ewropea Għalhekk din il-liġi edha f'kontradizzjoni sħiħa mal-mudell Ewropew, ma' dritt Ewropew li aħna irnexxina nixbu permess tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u anki il-Karta ta' Libertajiet tal-Bniedem. U għalhekk din hija xi ħaġa li ħadmet biex tipprovdi aktar libertà fil-leġizlazzjonijiet tagħna għall-impjieg aħjar u edukazzjoni aħjar u nirringrazzjak kummissarju tal inti kont ċara ħafna u nittama li l-gruppi kollha semgħu il-diskors tiegħek u nittama li nitlob nagħmel nappella l-kollegi tiegħi biex jingħadu mal-SND, mal-ħodor u mal-GUE li ħadu l-inizjattiva għal din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazie, vi prego di rispettare i tempi di parola. Grazie. Jek tistaw zommu mal-ħin ta'kom irridu nispiċċaw sa nofsi lejk, joġobkom zommu mal-ħin. Taħt il-keġ di għaj l-ewel, kelli jessinjura Zabowska. President, kollegi, għalfejn dan il-parlament qed jiddiskuti proposta l-qatt li ġi eh, sottomest minn Parlamentari membru parlamentari wieħed ta' stat wieħed partikolari Eh, stat membri partikolari, kif aħna qed niddettaw lil parlamenti issa Ewropej x'qed jiddiskutu u x'mhux qed jiddiskutu dan id-dibattitu u r-riżoluzzjonijiet li ħan li ser nivvotaw fuq għamada miħom xaħġa, miħom votazzjoni fuq xaħġa li diġa daħlet fisse, iżda dwar kwistjonijiet li għadhom jiġu diskussi fil-parlamenti nazjonali. Però hemm problema waħda li teddet il-libertà tal-medja. Dan huwa din qed issir ġewwa l-Ungerija. Aħna għandna nippermettu iktar ħin il-Gvern Ungeriż biex dan jaħseb iktar dwar is-sitwazzjoni u jibdilha din is-sitwazzjoni. Naħseb li allura rridu nkunu konsistenti. Kollegi jew nistennew eh, b'dawn ir-reżoluzzjoni sakemm din id-diskussjoni tasal fit-tmiem tagħha fil-Parlament Litwan. Grazzi. Grazie, la parola. Grazie. Is-Sinjura e Markinajte. Grazzi President, Kummissarju, jiena mill-Litwanja aħna qegħdin nitkellmu dwar rezoluzzjoni li hija bbażata fuq eh, emenda waħda tal-kodiċi amministrattiv il-proċess leġislattiv għadu ma finalizzat fil-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew qed jipprova jintervjeni. L-ebda diskussjoni ma saret fil-Kumitat jiena naf li l-opinjonijiet kienu negattivi fuq dan l-appoċ Eh, l-abbozz. Għal daqstant jien ma nistax nappoġġa ir-reżoluzzjoni għaliex inkella din se tkun xi ħaġa esaġerata u nixtieq u koll nejt li sur Higgins jek joġbok titkellimx fuq xi ħaġa li inti ma esperienzajx tqabbilx il-USSR ma litwania Din hija xi ħaġa li jien ma nistax nifhem. Grazzi. Grazzi la parola. Grazzi. Is-Sinjura Tejn. President Kummissarju l-Konvenzjoni sa drittijiet tal-bniedem u ċardar l eh, drittijiet fundamentali trattaw kwistjonijiet orientazzjoni sessuali. L-Unjoni Ewropea hija marbuta li tiġġiela din it-tip ta' diskriminazzjoni skont artiklu 76 artiklu 13 skont l-arranġamenti tal-Unjoni Ewropea. Issa eh, l litwania intrabtet għal dawn id-dispożizzjonijiet jiena nilqal net li skont l-ewwel riżoluzzjoni tagħna fl-2009 il-leġiżlazzjoni kienet eh, mdajfa u da ma kienx l-unika darba li din il-leġiżlazzjoni ġiet ippubblikata din intużat ukoll fil-każ tal-parata ġo Christopher Street u jiena qed naħseb fuq xi tip tal-leġislazzjoni tista' tidħol fis-seħħ li tista' tipprevjeni din it-tip eh, ta' pubblikazzjoni ta' dawn it-tip ta' relazzjonijiet jiena nilqa l-istrateġija tal-Kummissjoni kontra l-omofobija u kol nitlob u nirringrazzja l-Sinjura Redding tal-li ġiet fil-plenarja daqshekk tard eh, bil-lejl biex titkellem dwar l-impen tal kummissjoni dwar din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, mm, il-Kummissarju Redding biex tikkonkludi. President, jiena innotajt li kienem ftejim f'din il-Kamra tal-partijiet kollha politiċi fuq il-prinċipju tal-non-diskriminazzjoni U jiena nemmen li jekk ikun hemm riżoluzzjoni li tenfasizza dan il-prinċipju u l-applikazzjoni tiegħu fil-liġi nazzjonali li huwa l-obbligu tal-istati nazzjonali fil-kontrarju għal regoli uh, li firmaw għal-jom Naħseb li dan ikun moment ferm importanti. Dawk il-membri parlamentari li qalu biċ-ċar li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar liġi li mhijiex liġi, din hija proposta minn xi parlamentari u dawn għandhom id-dritt li enfasizzaw dan il-punt iżda wkoll nixtieq ngħid li il-President tal-Litwanja bħala gvern tal-Litwanja għal għalu bitċar li huma kontra dawn il-proposti ta' xi membri parlamentari u jiena nispera li ikunem diskussjoni u deċiżjoni unanima għada fuq il-prinċipji li huma il-prinċipji li huma miftema liberament mis-27 stat membru li huma il-prinċipji ta' direttivi tagħna Ewropej u li ġew eh, rinforzati mit-Charter ta' Drittijiet Fundamentali u li dawn ser jiġu imsemmija għada, enfasizzati għada waqt il-vot tagħna. U jien inħeġġeġ li jkun hemm pożizzjoni b'saħħitha minn ħadd tal-Parlament. Grazzi, grazzi Kummissarju. Kenna żewġ mozzjonijiet tal rezoluzzjoni biex nalqu dan id-dibattitu, id-dibattitu huwa magħluq il votazzjoni se tittieħed għada fin-nofsija. Is-sessjoni li